mesdames et messieurs les députés chers Signori, onorevoli membri, kollegi, Skont il-prassi tradizzjonali hawnhekk fil-Parlament Ewropew huwa li President ġdid jindirizza eh, l-awla fil-elezzjoni f'Jannar jiena ħassejt li jkun aħjar li nistenna. Qabel ma naqsam ma'kom il-viżjoni tiegħi tal-Parlament. Id-diskors se jkun wieħed qasir. Minħabba li domtom il-dan id-diskors jina stajt nifhem aħjar ir-responsabiltajiet li għandi jiena bħala President kif ukoll ir-responsabiltajiet tagħkom bħala membri ta' dan il-Parlament. Issa, għadda daqsxejn żmien mill-elezzjoni f'Jannar hawnhekk għandna ħafna sfidi terrorizmu, l-immigrazzjoni illegali, il-xogħol, il-Brexit, fost sfidi oħrajn. Iċ-ċittadini tagħna qegħdin jitolbuna biex nirreaġixxu għat-ħassib tagħhom. Iħarsu lejna għaliex aħna fi ħdan l-Unjoni Ewropea aħna l-unika rappreżentanti eletti tagħhom. F'Marzu jiena kelli l-unur illi niffirma d-dekirazzjoni ta' Ruma fi il-Parlament, l-impenn tagħna huwa illi aħna nkomplu naraw li l-impenn tal-Unjoni Ewropea jinżamm li ma jkunux klim vojta, però li dawn isarfu fazzjoni ġenwina fis iċ ċittadini tagħna. Aħna għandna numru ta' e, files importanti, l-EFSI, anke l-pakket fuq il- l-informazzjoni privata u anka fuq il-Coast Guard. Għalhekk aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq l-istabilità tal-swieq finanzjarji u anke għaddottajna numru ta' pakket importanti. Aħna rnexxinna wkoll waqfu l tariffi tal roaming Anka naħdmu fuq il-miżuri biex ikonna sigurezza fil-provvista tal-gas. Però fadal xi jsir, iridu riżultati aħjar fil-politika tal-kummerċ tagħna tas-suq waħdini sabiex anke jkollna ħarsien aħjar għall-industri strateġiċi tagħna iridu wkoll intejbu d-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ewropea U ħidma oħra importanti hija dwar il-sistema ta' skambju tal-emissjonijiet kif ukoll it-tranzizzjoni l enerġija l-użu ta' enerġija iktar nadifa. Il-Kumitat il-ġdid tal-Unjoni Ewropea fuq Terrorizmu wkoll se jibda jindirizza din il-pjaga fl-Unjoni Ewropea rridu wkoll nkomplu naħdmu fuq il-pakkett tad-difiża tagħna. L-iktar ħidma kbira u ta' sfida hija fuq il-politika il tal-azil, dan il-pakket ta' l-azil. Aħna xorta għandna dmir illi naraw illi dan il-pakket jintem sa tmiem dan tal-mandat tagħna. Aħna sa nitkellmu wkoll fuq dan waqt id-dibattitu tal eh, waqt id-diskors tal isat tal-Unjoni. Mela din hija Kollegi, leġislatura ta' sfida naħseb li waħda ta' suċċess, però jiena anka niddependi wkoll fuq amministrazzjoni professjonali li jiena ndawwar biha jiena sa nipprova mill-aħjar tiegħi sabiex ikun hemm armonija bejn partijiet differenti ta' din l-awla. L-organizzazzjoni tagħna hija ċavetta għall-effiċenza tagħna, apparti minn hekk l-effiċenza tagħna tiddependi wkoll fuq il-kondizzjonijiet tax-xogħol tagħna u din xi ħaġa nħares fid-dettall leha dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Però mhux biżejjed illi aħna ngħidu li ksibna affarijiet f'numru ta' aspetti, aħna rridu nieħdu il-deċiżjonijiet it-tajbin, il leġislazzjonijiet li aħna ngħaddu ikollhom l-impatt dirett fuq il-ċittadini tagħna u anke dawk li sa jiġu fil-futur. Aħna rridu nagħmlu skrutinju tal-proposti tagħna fid-dettall, rridu eh, nissimgħu liċ ċittadini ma koll il-kuxjenza tagħna. Aħna ma rridux illi dan kollu jagħmel il-proċess iktar wieħed bil-mod, ma rridux neħlu ħin, anzi jridu nieħdu l-inqas ħin possibbli. Il-Parlament għandu responsabilità li jara li l-Unjoni Ewropea tadotta leġiżlazzjoni tajba, però ċittadini tagħna jridu wkoll li aħna niddefendu l-valuri tagħna hawnhekk il-libertà, is-solidarjetà, sussidjarjetà, id-drittijiet tal-bniedem, l-istat ta' dritt, il-drittijiet ugwali bejn l-irġiel u n-nisa u anke dawk marbutin mal-ekonomija. Jiena konvint illi l il movimenti politiċi differenti rappreżentati f'din l-awla jaqsmu xewqa waħda ġifieri li jtejbu l ħajja taċ ċittadin Ewropew. Aħna kollegi maħna fera minn tnejn ta' awtorità budġetarja. Din hija responsabilità illi għandna irdu nagħmluha b'ċerta dmir u b'ċerta viżjoni. Fil-futur qarib aħna sa nibdew diskussjonijiet fuq l-MFF il-ġdid Jiena nemmen li l-budget li jmiss irid ikun ibbażat fuq miri ċari u mhux sempliċement inħarsu bislejn <coughs> il-flus irid ikollna miri politiċi ċari u mhux bil-kontra. Il-Parlament Ewropew kemm il-darba tkellem fuq il-bżonn illi jkollna sistema tajba ta' riżorsi proprji Jiena nemmen illi verament irridu nagħmluha din il-ħaġa u nappella lil membri sabiex inkomplu nimxu l qoddim fil-istess eh, direzzjoni anke jkollna dan id-dibattitu mal istituzzjonijiet l-oħra fuq dan. Kollegi ħarsu madwarkom f'din l-awla għandna <coughs> kollegi minn l-Ewropa kollha anka minn reġjuni l-iktar il-bot tal-kontinent tagħna kulħadd huwa rappreżentat hawnhekk f'din l-awla il-Parlament huwa l-qalb vibranti tal-Ewropa. Dan l-istess Parlament huwa l-unika post fil-kontinent fejn membri eletti direttament jistgħu jiddiskutu kwistjonijiet li huma importanti għall kontinent kollu għalhekk irdu naħdmu flimkien ħalli nkunu nistgħu insolvu dawn il-problemi komuni din l-awla wkoll hija pjattaforma għal kapijiet ta' statu gvernijiet u anke personalitajiet importanti ħafna minn madwar id-dinja. Din l-istituzzjoni wkoll l lura dimensjoni illi tmur li l-in minn dak li għandna fit-trattati u dinja dimensjoni li rridu ntejbu u nsaħħu jiena nixtieq inħodu l-opportunità biex nfakkar il-kapijiet ta' stat u gvernijiet kollha fl-Unjoni Ewropea u li huma dejjem eh, aħna dejjem nilqawhom hawnhekk sabiex anke jindirizzaw din l-awla. Sinjuri, il-Parlament Ewropew hija Il-Parlament Ewropew huwa taħlita ta' viżjonijiet differenti, però dejjem ridu nirrispettaw l-opinjonijiet ta' xulxin. Jiena se nagħmel mill-aħjar tiegħi sabiex l-ideat u l-enerġija kollha differenti f'din l-awla tkun tistanka tkun parti mid-dibattitu u tirrefletti wkoll eh, l-attitudni tagħna. Jiena Naħseb ukoll li rridu niffokaw ukoll enerġija tagħna fuq id-dibattitu fuq il-futur tal-Ewropa. Irridu dejjem naraw li nkomplu mixin il qudiem L-Ewropa trid tinbidel f'ċerta aspetti. U nixtieq nirringrazzja President tal-Kummissjoni li tani anka dokument fuq il-futur ta' l-Unjoni Ewropea, kulħadd tal-opinjoni tiegħu fuq dan. Idu nagħmlu skambju ta' opinjonijiet anke jkollna dibattitu hawnhekk fil-plemarja rridu jkollna wkoll pjattaforma għal partijiet interessati fl-Unjoni Ewropea ħalli nkunu fuq quddiem net ta' dan id-dibattitu f'termini ta' politika wkoll. Sinjuri, <coughs> Simon Vej, il-predeċessur tiegħi, mm, għamlet diskors tajjeb ħafna li aħna dejjem inqisu l-iskrutinju tal-politika. Tal L-elezzjonijiet Ewropej għandhom juru r-rabta bejn il-Parlament u l il kummissjoni din hija xi ħaġa li aħna rridu nqisu b'mod importanti. Il-Kummissjoni trid ta' kuljum trid tirbaħ il-fiduċja tal-Parlament. Għalhekk dan l-ispirtu tajjeb ta' kooperazzjoni bejn istituzzjonijiet hija importanti ħafna. Din hija unjoni u qatt mardu ninseħu dan l-aspett. It-tisħiħ tal-Unjoni Ewropea dejjem wassal f'tisħiħ tal-wol tal-Parlament. Jiena nemmen illi din il-battalja li konna dritt ta' inizjattiva propja hija tirrifletti propjament dan il-punt. Hemm bżonn ukoll li jkollna għaddi kooperazzjoni iktar mill-qrib mal-Parlamenti Nazzjonali. L-Ewropa tkun demokratika u nkella ma tistax tibqa' teżisti. Il-Parlament Ewropew nerġa' ngħid aħna il-qalb tal-Unjoni Ewropea, aħna qegħdin nagħtu kredenzjal demokratiku lil din l-istess Unjoni għax kieku l-Unjoni Ewropea tkun sempliċement għaqda amministrattiva u burokratika. Kollegi, il-Parlament Ewropew huwa pjattaforma għal xewqat u għall-ambizzjonijiet taċ-ċittadini tagħna. Għalhekk irdu nibqgħu nagħtuhom widen. Irridu niżguraw illi l-bibien ta' din l-istruzzjonijiet huma miftuħin beraħ għaċ-ċittadini tagħna. Kull membru għandu id-dmir illi jiżviluppa din ir-rabta bejn l istruzzjoni u ċ-ċittadin. Mhumiex sempliċement reprezentanti taċ-ċittadini, però jippreżentaw ukoll l-Unjoni fajnejn iċ-ċittadini il-membri tagħna. Ġifieri din hija biċċa xogħol kbira, responsabilità kbira illi hija xi ħaġa li dejjem f'moħħna matul il-ġimgħa, fit-tmiem il-ġimgħa, xi ħaġa li ma nistgħux ninsew. Aħna mhux qegħdin hawnhekk biss biex nivvotaw, qegħdin nirrappreżentaw iċ-ċittadin. U għalhekk dawn għandhom jingħataw eh, rispett li xraqilhom u anke jkollhom il-possibilità illi jitkellmu u li jiddibattu b'mod miftuħ. Dik hija l-viżjoni tiegħi. Jiena sa nagħmel mill-aħjar tiegħi dak kollu li nista' nagħmel biex niżgura d-dinjetà ta' din istituzzjoni. Alkoll għandna nħossuna kburin ta' dak li aħna ta' min aħna, jiena bħala President din l-awla, jiena gburi ħafna bil-ħidma ta'kom kemm hawnhekk kif ukoll barra minn hawnhekk, nixtieq nirringrazzjakom ta' dak kollu li tagħmlu anka fil-gruppi differenti, fil-komitati, u anka lura f'pajjiżkom. Nixtieq nirringrazzjakom ta' l-enerġija kbira li intom turu ta' kuljum fil-laqat, fil-konferenzi, fil kuntatti li għandkom ma' soċjetà ċivili, l-NGOs u anka ċittadini. Mhux dejjem jidher il-kontribut tagħkom, però dan huwa kontribut essenzjali jiena vera gburi bikom, jiena gburi li jiena l-President tal-Parlament Ewropew. je vous remercie également de la confiance que vous m'avez accordée. Nirringrazzjakom darb'oħra tal-fiduċja li tajtuni. Jiena sa nagħmel mill-aħjar tiegħi sabiex nista' nissodisfa l-aspettattivi tagħkom. Okej. Okay. Witam serdecznie Państwa i w tak sympatycznym podniosku. Kolegi, il-wara l-ofsinar tajjeb u <clears throat> għaddin il-laqa, wara din il-laqa solenni naddu issa għal dmirijiet principali Għaw point of order, mistoqsijiet ċaħat trid jitkellem, għawnek? Point of order? Grazzi, Sur President. Xtaqt ninforma din il-kamra li il l-onena inabra eh, ġit maqtula waqt li kienet tagħmel ix-xogħol tagħha Eh, bħala eh, fl-Afganistan u jiena naħseb li huwa importanti u hemm bżonn li minn dan il-Parlament nibatu messaġġ ta' appoġġ u solidarjetà l familja tagħha, l Red Cross u nirrikonoxxu l-irġiel u nisa kollha li dedikaw il-ħin tagħhom, l-arfin u l-ħajja tagħhom biex jgħinu l-oħrajn.